Okay. Dear colleagues, first of all, Eżis kollegi li ewwel nishtiq nixtieq nilqal rappreżentanti kollha mill-Parlamenti Nazzjonali f'dan il-Kumitat eh, f'dan il-laqgħa tal-Kumitat Interparlamentari organizzat mill-Kumitat Ekon. Eh, f'dawn l-aħħar snin il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekon b'mod partikolari dejjem kienu attivi ħafna biex niżguraw li r riformi għall governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea u sabiex niġildu l-evażjoni tat taxxa u l-evitar tat taxxa jiġu akkumpanjati bil-responsabilità demokratika. Il-Parlament Ewropew dejjem assoċja l-Parlament Nazzjonali fix-xogħol tiegħu. Dwar eh, l-organizzazzjoni ta' din il laqgħa nixtieq infakkarkom illi eh, l laqgħa maqsuma f'żewġ sessjonijiet ta' sija kull wieħed fl-ewwel sessjoni ħajkonna skambju ta' forma ta' opinjonijiet fuq it-tassazzjoni u nippruvaw niġbu l-mistoqsija kif u eh, kif għandha tkun is-sistema tat taxxa internazzjonali ġdida. It-tieni sessjoni ħad tkun fuq eh, mit-trasparenza għas sostenibilità il-miri ambjentali, soċjali u governattivi fil-servizzi finanzjarji. Nixtieq infakkarkom illi eh, per ħafna partiċipanti fil-laqa mhux kulħadd ikun jista' jitkellem ħajkun hemm priorità sabiex il-membri ta' kemm il-Parlament possibbli jkunu jipparteċipaw fid-diskussjoni. Il-membru ehm, li ħajitkellem ħajġi allokat żewġ minuti massimu fl-intervent, jiġifieri kollox ħajkun hemm 15 sa 20 sessjoni 15 eh, sa 20 intervent ehm, bħala massimu fis-sessjoni. U il-limitu jista' imbagħad jiġi jimmibdu. Nfakkarkom illi għandkom l-speaking cards disponibli fil-laqa, fil-sala. Ija eh, karta ħadra, tistaw tarawa suppost edha qoddimkom. Karta bħal din. Timlew din il-karta. Jekk tkunu u tagħmlu intervent u mbagħad tadduha lil ushers Ma ġenerali, il-ħin lokat se jiġi maqsum bi tliet membri parlamentari nazzjonali imbagħad MP wieħed, eċċetera. U jekk ikun hemm bżonn din dan il-metodu jista' jiġi eh, irranġat waqt id-dibattitu. Jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lil viċi eh, President Boris Lalovac għal eh, l-introduzzjoni min-naħa tiegħu. Grazzi ħafna, Sinjura President, ħanitkellem bil-Kroat pozdraviti vas danas ovdje u Briselu u ime zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora i u svoje osobno ime. Nakon 30 godina hrvatske demokracije Republika Hrvatska ima tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Evropske unije. Andu l ili andu il-presidenza ta' l'Unioni Europea u għanna il possibilita illi issa namlu differenza b'din id-dinja mill sfidi kif qalet il presidenta tal-Komitat kompetenti tal-Parlament u bħala ex-Ministru tal-Ekonomija, naħseb li dan l-iskambju se jkun utli ħafna għalina l-kol. Grazie. So, we start our first session now. Mela nibdew bl-ewwel sessjoni dik li hija dedikata għal riforma li għaddejja fuq is-sistema internazzjonali tat-taxxa id-digitalizzazzjoni u globalizzazzjoni tal-ekonomija żiedet eh, żdiedet sostanjalment eh, fil-mobilità ġeografika għal bażi tat-taxxa u l-intrapriżi multinazzjonali li għandhom ir-rwol aktar importanti fil-kummerċ internazzjonali. Infatti, f'dawn l-aħħar snin, il-kondizzjonijiet tas-sistema tat-taxxa imbidlu dramatikarment. Eh, u għalhekk minħabba dawn il-pressjonijiet il-gvernijiet qed jippruvaw jagħmlu riformi fis-sistemi tat-taxxi tagħhom l istati stati membri tal-Unjoni Ewropea kienu fuq quddiem fl-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-G20 eh, OECD Base Erosion and Profit Sharing Project, ġifiri il-BEPS. U l liġi ġiet introdotta bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, awtoritajiet tat-taxxa Issa jagħmlu skambju awtomatiku tal-deċiżjoni tat-taxxa, jagħmlu rapporti pajjiż pajjiż għal multinazzjonali u intermedjarji sabiex ikun hemm skemi għall-pjanar aggressiv tat-taxxa. Eh, però ma mhux biżejjed biex nħarsu il-kwistjonijiet ta' sistema tat-taxxa internazzjonali u għalhekk mm, fil-Kummissjoni Ewropea risqet żewġ proposti għal corporate tax base aħjar biex nindirizzaw it-tassazzjoni diġitali, speċjalment biex ma nindirizzaw is-sistema u nagħtu drittijiet tat-taxxa lil pajjiżi fejn il-kumpaniji qegħdin joperaw mingħajr preżenza fiżika fit-territorju. U allura mat parallel diskussjonijiet tal-G20 u l-OECD huma għaddejjin bil-mira li ftehim sal-aħħar din is-sena. Fl-2019 il-Parlament adotta maġġoranza kbira riżoluzzjoni għal taxxa ġusta fil-ekonomija digitalizzata u globalizzata. Fir-riżoluzzjoni l-MPs u rew il-tassib tagħhom illi m'hemmx approċċ komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fuq il-negozjati e, internazzjonali li huma għaddejjin u talbu lill kummissjoni u l-Istati membri sabiex jiftemu fuq pożizzjoni e, tal-Unjoni konġunta u ambizzjuża Importanti illi nitkellmu b'vuċi waħda u meċu b'eżempju biex ikun hemm eh, drittijiet ġusti ta' taxxa. Il-Parlament u rrit eh, l-opinjoni tagħha anki fuq il-kwistjonijiet ewlenin tad dibattitu l-ewwel net. Rridu nħarsu lejn l-ekonomija diġitali minħabba li s-sistema internazzjonali ta' taxxa edha taffaċċja problemi mhux biss minħabba digitalizzazzjoni imma anke minħabba li l-ekonomija hija aktar globalizzata u għalhekk eh, pilastru wieħed u tnejn tal-riforma internazzjonali għandhom jimxu flimkien. It-tieni, il-rabta ġdida għandha tmur lilin mill-preżenza fiżika tal-pajjiż sabiex eh, tinkludi dak li qed taħalla 16 fil-ambitu. Imma naħseb it-taxxa għandha tiġi dizinjata li tinkludi negozji illi għandhom interazzjoni mal-konsumaturi u l-utenti aħarin anki fil-mod digitali. Umba t tielet irridu nħarsu lejn il-regola ta' inklużjoni, il-tassazzjoni minima ti tiġi deċiża fil-ġurisdizzjoni eh, fejn ikunu l-multinazzjonali biex ikun hemm iktar ippjanar aggressiv tat-taxxa. Jien naħseb li għandna nagħmlu aħjar sforzi fuq livell internazzjonali u Ewropew sabiex naslu għal tejm tajjeb għaliex nafu li sistema tat-taxxa effiċjenti u tajba twassal għal aktar ċertezza u stabilità legali bħala parlament Aħna ħankomplu nistudjaw u nomnu monitoraġġ tal-progressi li jsir f'dan il-qasam, ħankomplu nitfaw aktar pressjoni fuq il-gvernijiet tagħna biex niżguraw illi il-negozji jħallsu għat-taxxi tagħhom. Il-soluzzjonijiet fuq żmien twil u qasir iridu jinsabu sabiex ikun hemm livell ugwali għal kulħadd tal-qasam tat-taxxa. Debattitu tal-lum ġej fi żmien tajjeb bil-preżenza tal-Kommissjoni għall-Ekonomija Sur Gentiloni, is-Sur Pascal Santamant, eh, direttura taxxa tal-OECD, is-Sinjura Grozdana Perriċ, il-President tal-Kumitat ehm, Finanzjarju Budget Ċentrali fil-Parlament Kroat, u s-Sur Hans Michaelbach, li huwa membru tal-PPE għall kumitat Finanzjarju fil-Bundestag Ġermaniża. U allura nixti li tifokaw fuq dawn il-mistoqsijiet. X'inhu ma l-opinjoni tagħkom tal-irwol tal-Unjoni Ewropea fit-tassazzjoni diġitali? U kif niżguraw li l-Unjoni Ewropea jibqa' jkollha ir-rwol eh, ta' mexxejja fid-dibattitu tal-OECD u kif ħan niżguraw illi l-Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu jaqblu fuq eh, pożizzjoni konġunta eh, u ambizzjuża fil-riforma kollha kemm hi ħanibdew bid-dibattitu, jina ħanaddi l-kelma għal introduzzjoni ta' ħames minuti, nibdew bis-sur Paolo Gentiloni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ma naħsibx li hawn aktar kwistjoni iktar rilevanti għall parlament mit-tassazzjoni. Jekk inħarsu lejn it-tlet dokumenti ewlenin. Eh, rajna li kien hemm progress kbir f'dawn l-aħħar snin, imma mit-tlet dokumenti li għandna issa qegħdin jippruvaw jiġġieldu l-evitar tat-taxxa u tax havens. Fil-fatt illum il-Kunsill aġġornaw il-lista ta' ġurisdizzjonijiet li mhumiex jikkooperaw, jiġifieri il-blacklist għal dawn il-pajjiżi u territorji ġodda. It-tieni hemm l-evoluzzjoni tas sistemi tat taxxa tagħna skont l-isfida tal-Green Deal. Dan jfisser li l-ewwel irridu nagħmlu x-xogħol tagħna biex inbidlu direttiva għall enerġija u t-tieni Irridu nħarsu lejn ix-xogħol illi huwa għaddej għal eh, taxxa fuq il-karbonju illi jista' jipproteġi jew nevitaw il leakages tal-karbonju huwa mod ta' kif eh, nafacċaw sitwazzjoni fejn l-ekonomiji esterni eh, jistgħu jkunu nqas ambizzjużi. Eh, mill-miri tal-Unjoni Ewropea. U allura jekk aħna nimxu eh, bl-ambizzjonijiet tagħna li jkollna ġifieri mekkaniżmu stabbilit, nkunu nistgħu eh, nevitaw il-konsegwenzi negattivi. It-tieni mbagħad il-fajl huwa fuq il-kwistjonijiet globali mill-proposti tal-OECD u hawnhekk dawn ħankunu qegħdin niddiskutuhom dan il-weekend brabta mal-laqgħa tal-Ministri tal-G20 fejn jien ħankun qed nirrepreżenta lill kummissjoni Jiena naħseb li f'dan il-qasam naqbel ma dak li qalet ir-rene ġifiri rridu nimxu mal-prinċipji. Jiena naħseb illi għandna ftehim pożittiv Eh, u prattiku skont il-qafas tal-OECD li ġi maqbul fl aħħar ta' jannar. Imma eh, f'dan il-ftejim tekniku hemm ukoll differenza eh, fil diskrepanza fil-pożizzjoni ta' stat membru ġifiri l-Istati Uniti, il-pożizzjoni rilevanti u allura qed jitolbu inħarsu lejn eh, sitwazzjoni differenti għal dak li jgħidu l-Istati Uniti ġifiri Safe Harbor Mechanism. Diffiċli li taqliba f'termini oħra bħala mm, alternattiva ġifiri alternativa tat taxxa l-kumpaniji jkunu jistgħu jażlu fejn jħallsu t-taxxa u jekk jagħmlu dan tkun diffiċli nsibu soluzzjoni globali. Jiena naħseb illi eh, għatanna ħafna possibilitajiet sabiex inkomplu nimxu l-qoddim f'dan il-proċess. Jiena nista' nifhem illi din forsi mus se tkun da jkun il-pass deċisiv imma pass il qoddim pass tajjeb sabiex inkomplu nżommu l-momentum, il-pressjoni u eh, naslu l-soluzzjoni sa lulju. Huwa kruċjali illi aħna naslu għal soluzzjoni għaliex naħseb il-kol tafu illi mingħajr soluzzjoni globali u mingħajr ma jkun l-istati membri b'leġislazzjoni nazzjonali fuq dawn il-kwistjonijiet u briskju ta' retaljazzjoni mill-gvern Amerikan fuq il-kwistjoni ta' taxxa eh, ħankun qegħdin nidħlu f'sitwazzjoni diffiċli, ġifiri rridu nimbultiplikaw l-isforzi tagħna biex insibu soluzzjoni globali. Imbagħad hemm anke l-ġganti diġitali. Dawn huma favur eh, dawn din is-soluzzjoni globali wkoll għaliex huma jifmu illi aħjar għalihom eh, li jkunek mill-li hemm riskju ta' taxxa doppja u l-proliferazzjoni ta' reġims eh, nazzjonali, iżda it-talba Amerikani hija determinata mill-tkabbir tal-ambitu ta' pilastru wieħed, jiġifieri li mhix fuq il-kumpaniji diġitali biss imma anke fuq negozji multinazzjonali oħrajn eh, u minn reazzjonijiet ta' dawn il-multinazzjonali issa qegħdin jippressaw sabiex jevitaw din id-deċiżjoni finali. Naħseb li f'pilastru wieħed għandna proposta teknika tajba illi għandha tiġi applikata fil-qafas Ewropew tagħna, il-Kommissjoni taħseb li sistatejn l-Istati membri biex naraw kif nistgħu napplikawha skont il-budget tal-Istat membru, iżda għatanna ħafna mistoqsijiet fuq l-inċertezzi ta' deċiżjonijiet globa, eh, deċiżjonijiet politiċi minħabba li l-amministrazzjoni Amerikana qed ikollha din l-iskema ta' għażla ta' alternattivi din hija aktar komplikata. Aħna qegħdin avanzati inqas imbagħad fuq il-kwistjoni l-oħra, jiġifieri fuq il-kwistjoni tal-tassazzjoni minima. Hemmhekk għandna sitwazzjoni inqas eh, kontroversjali għaliex hawnhekk kif jisar spiegaw anke min naħa tal-OECD, eh, aħna huma rnexxilhom jibnu l-prinċipji tal-proposta li mhumiex daqshekk differenti minn prinċipji illi diġà qegħdin fisseħ fis-sitwazzjoni tal-Istati Uniti. Hawnhekk dan il-każ għandna oppożizzjoni b'saħħitha ġejja mill istati Membri iż-żgħar, jiġifieri mis-Singapore u Stati Membri oħrajn, eh, u anki forsi minn ekonomiji kbar emerġenti. U allura l-kwistjoni hawnhekk hija li s-sitwazzjoni mhux mhux mhijiex iktar kontroversjali ma hija ftit inqas avvanzata meta nqablu ma' pilastru wieħed. L-aħħar punt minn naħa tiegħi. Aħna bħala Kummissjoni għandna x-xogħol illi navvanzaw bil-proposti Ewropej jekk ma sewx soluzzjonijiet fuq pilastru wieħed u pilastru tnejn fuq il-digitali u il-tassazzjoni mirma. Jiena nixtieq nkun ċert eh, irrid nkun ċar għall-aħħar li eh, aħna il-ħin kollu qegħdin naħdmu fuq pjan A u mhux qed naħsbu fuq pjan B sabiex nappoġġaw lill OECD u eh, G20 għaliex naħseb li jkollna soluzzjoni globali tkun ċaġa tajba ħafna għall-ekonomija globali u tkun ħafna iżjed faċli għalina wkoll illi insaħħu l-familja Ewropea tagħna li ġifieri ndaħlu din it-tassazzjoni li tkun ġejja b'soluzzjoni globali. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lil Pascal Cinema eh, mill-CD. Grazzi ħafna, Sinjura President, u l-barra nofsinhar tajjeb lil kulħadd jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-istadina. Nixtieq nkompli illi mill-titlu li għana aħna qegħdin naħdmu għal sistema ġdida internazzjonali bdejna mill-2008 fejn aħna għadna eh, vantax mill kriżi finanzjarja fejn kien hemm il-politiċi u l-ekonomiji u l-gvernijiet li realizzaw li rrid ikun hemm xi tip ta' regolamentazzjoni għal taxxa kellna eh, dawk li taħalsu taxxa fuq livell globali u ħarisna l fatt li sovranitajiet ta' taxxa ma kienux qegħdin jaħdmu tajjeb u allura dan wassal għal progress tajjeb, ġifieri ma jkunx hemm iktar sekretezza tal-banek madwar id-dinja kollha u għatfadal ftit Eh, pajjiżi li għadhom lura f'dan il-qasam, eh, ma set jimxu qudiem bħal Panama. Eh, u issa aħna qed naħdmu anke fuq il-base erosion and shifting li waslet għal bidliet anke fl-Unjoni Ewropea. Jina nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew għal riżoluzzjoni li semmejt iktar kmieni. Nirringrazzja lill-Kommissjoni u grazzi l l-Komissjoni naf innotajt li tomx għedin li mhux qed taħdmu fuq il plan B għaliex issa qegħdin fi żmien fejn aħna nistgħu nagħmlu pass il qoddim għal din is-sistema internazzjonali. Forsi din dan mhux se jkun l-aħħar pass, imma pass importanti ħafna li nagħmlu. Mela, x'hawnhekk għandna l-kapaċità tal-gvernijiet u l-ġurisdizzjonijiet illi jintaxxaw eh, l-attivitajiet illi jgħaddu mit-territorju tagħhom ehm, hemm xi preżenza fiżika tal-kumpaniji jew le. Jiġifieri hemm ġin nitkellmu biss kumpaniji ehm, tat-tek ehm, li qed jibbiegħu l-prodotti għaliex dawn bħalissa jista' jkun li mhux qegħdin jiġu ntaxxati ehm, fil-ġurisdizzjoni fejn għandhom is-suq tagħhom għaliex dawn ir-regoli ġew Eh, miffirmati snin twila ilu madomx japplikaw u mbagħad il-BEPS finanna tassazzjoni zero jew inkella double non-taxation u eh, però naħseb li dak li rridu nagħmlu għalli eh, nimxu pass iktar qoddim biex inneħħu l-frustrazzjoni bħala MEPs intom fejn ma tistgħux tintaxxaw lill kumpaniji peress li mhumiex preżenti fiżikament. U minħabba d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija dan huwa fenomenu li qed jiżdied li mhuwiex limitat għal kumpaniji tek biss Issa, f'dawn l-aħħar tliet snin, eh, minn mindu l-Istati Uniti daħlet ir-riforma tat-taxxa tagħhom, jiġifieri bidlet il-taxxa ta' 35% għal 21% eh, u bdew pjan ġdid tat-taxxa minn hemm l-Istati Uniti ddeċidew illi jibdew b'negozjati illi ikun magħmula minn żewġ pilastri pilastru minnhom da ġim semmi jiġifieri r rialokazzjoni ta' drittijiet tat-taxxa fil-pajjiżi jiġifieri nagħtu aktar drittijiet tat-taxxa lill ġurisdizzjonijiet tas-swieq tagħna fejn ikun hemm dritt ta' taxxa anki jekk il-kumpanija ma jkollix preżenza fiżika. Dan jfisser irridu noħolqu nexus ġdid, jiġifieri jkollna eh, dan il-bejħ u parti mill-profitt tal-kumpaniji ehm, u r-return eh, nibatu għal ġurisdizzjoni. Issa, Bħalissa nsibu eh, ħabs ta' investiment fil-pajjiżi intermedjarji fejn ikun hemm taxxi baxxi ħafna meta jiġi ntaxxat. Dak li nixtiequ nagħmlu huwa li aħna niżguraw li jkun hemm eh, persentaġġ tal-profit li jmur għal ġurisdizzjoni tas-suq formula u eh, li ndaħlu formula minn flok li nħar flok ma nimxu mal-regoli verament komplessi. U hekk nkun qed nisimplifikaw is-sistema wkoll. Apparti dawn id-drittijiet ta' taxxa ħajkonna aktar ċertezza ta' taxxa għaliex il-kumpaniji jridu jimxu eh, jaħdmu f'ambjent fejn ma jkunx hemmx tassazzjoni doppja u jkun hemm ċertezza eh, ta' taxxa. Dak huwa l-ewwel pilastru. It-tieni pilastru huwa li jkollna taxxa minima din għamluha l-Istati Uniti fit riforma tat taxxa eh, u aħna hawnhekk irridu naraw illi jekk ikun hemm ir-rata tat-taxxa li jittaqa' taħt ċertu persentaġġ fil-pajjiż li jopera, il-kumpaniji jkunu jistgħu jieħdu d-differenza bejn it-taxxa effettiva fil-ġurisdizzjoni u t-taxxa minima li ħad tiġi definita. Din ħad tiġi implementata mill-pajjiżi kollha u tiżgura li jkun hemm taxxa minima globali u eh, jekk ma tiġix implementata il-pajjiżi l-oħrajn ikunu mm. jistgħu jaraw li taxxa issir fuq livell minimu. Ftit ġimgħat kellna laqa fuq fuq il-qafas inklusiv kien hemm 137 membru, l-istati membri kollha parti l-Ċipru kienu eh, hemmhekk għall-implementazzjoni tal-BEPS eh, u qablu fuq l-idea tal-pilastru wieħed u eh, tal-pilastru tnejn u ħadd ippreżentati fil-Ministri tal-Finanzi ġimgħa l-oħra. Imbagħad il-pass li jmiss ħajkun f'Lulju. F'Lulju għandna prass kritiku ħafna li xiet ukoll. ftehim għanna l-skada ta' skadenza sal-ħar ta' s-sena u f'Lulju għanna l-għal mis u waħda mill-ikbar ostakli tkun il-fat li l-Istati Uniti eh, tamela bħala xi ħaġa alternattiva. Ma naħsibx tista' jista' jkollok taxxa ta' alternattiva. Eh, L-Istati Uniti hum qegħdin jappoġġjawna u qegħdin jipparteċipaw. Imma b'din il-proposta li qed tagħmilha diffiċli u allura tfadlilna ftit xhur fejn imbidlu il-xogħol tekniku għal ftejn politiku. E allura jekk jekk infallu m'hemmx pjan B pjanċe forsi ġifieri chaos fejn ikun hemm eh, gwerra kummerċjali fejn ikun hemm tilwim tat taxxa u naħseb kulħadd jixtieq jevita din. U allura tistgħu taraw li għandna ħafna pressjoni fuqna imma aħna qed eh, eh, nieħdu gost li għandna l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Gronzana Peric, grazzi. l-taxxi huma l-lajn ewlenija tal-maġġoranza ta' pajjiżi huma dawk li jiddeċiedu fuq it-taxxa diretta u l-proposti tal-Unjoni Ewropea. Naraw ukoll illi l-istati membri għandhom ċertu kompetenzi fuq xuħut taxxi li fil-pajjiżi l-inqas sviluppati l-iktar jagħtuhom importanza. It-taxxa fuq livell Ewropew għadha mhijiex irregolata. Huma l-istati membri illi jiddeċiedu l-politika tagħhom fuq dak kollu li għandu x'jaqsam mat-taxxa. Fl-Unjoni Ewropea irridu jkun hemm taxxi importanti ħafna għal kull wieħed mill-istati membri. Jew ma ninsewx li hemm proċess ta' negozjati li huwa dejjem proċess ukoll leġislattiv illi irrid ikun rispettat faqkoll li għandu x'jaqsam mat-taxxa u Umbat irridu nevitaw ukoll li jkun hemm l-intaxxar doppju. Naraw li fuq livell Ewropew hemm armonizzazzjoni kbira, però huwa minnu wkoll li għatu possibbli illi nkomplu nagħmlu progress fuq il-VAT pereżempju. Huwa possibbli wkoll li aħna ntejbu s sistema attwali tal-VAT sabiex l-imprendituri jkunu jistgħu Eh, joperaw fuq kondizjonijiet indaqs kullimkien. Nistgħu wkoll intejbu il-sistema tal-VAT fl-Unjoni. Għalhekk naħsbu li politika ta' taxxa koordinata fuq l-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna meta wieħed iqis l-isfidi li għandhom qudiemhom l-ekonomiji tagħna. Dawn il-regoli li huma fis-seħħ bħalissa Illum li ġew sviluppati bosta snin u eh, mhumiex relevanti għad-dinja tal-lum għalhekk għandna bżonn ta' sistema ta' taxxa li tkun effiċjenti u aġġornata rilevanti għaż żminijiet tal-lum u li tkun ukoll taqbel mal-modelli operattivi l-ġodda li jeżistu. L-istati membri rridu ikomplu jfasslu il-politiki tat taxxa tagħhom dejjem jekk jirrispettaw il-regoli u l-istandards Ewropej. Fuq da kollu li għandu x'aqsam mat-taxxa l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea huma pereżempju illi neliminaw l-ostakoli għall-attività transkonfinali il-ġlieda kontra l evażjoni u l-evitar tat taxxa u um, il- trawim ta' kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta' taxxa differenti sabiex nevitaw illi jkun hemm lokal frodi. Naraw illi fl-Unjoni rridu inwessaw ukoll l-anijiet ta' taxxa u jirnexxinna b'dan il-mod li nevitaw kull tip ta' frodi. Għalhekk għandna bżonn ta' ħafna ehm, jew sensilla ta' regoli komuni u standards komuni biex nigarantixxu il-trasparenza, nsaħħu l-kompetittività u nevitaw ukoll il-pis burokratiku fuq l-awtoritajiet tat-taxxa u anke fuq il-kontributuri tat-taxxa fl-istess ħin irridu nittrattaw b'mod indaqs il-kontributuri tat-taxxa kollha f'dan l-ambjent internazzjonali rridu wkoll niggarantixxu li l-imprizi li joperaw f'ambitu diġitali u wkoll it-taxxa hemmhekk fejn ikunu qegħdin jagħmlu l profitti jew ma ninsewx li l-politiki nazzjonali tat-taxxa jista ma, ma jistawx jagħmlu l-affarijiet waħedhom le hawnhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejnietna wkoll il taxa fuq is settur diġitali qiegħda eh, toħloq sistemi differenti li qiegħda mbagħad tbiet l-bedna bħall-Unjoni Ewropea ikdejjem aktar minn sitwazzjoni fejn inkunu qegħdin naħdmu kulħadd bl-istess mod u kulħadd flimkien iridu nqisu wkoll livell internazzjonali iridu nevitaw dan il-mod li il-pożizzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali eh, jiġu mdajfa kemm bħala presidenza u aħna pajjiż aħna favur dawn il-mezzi kollha u miżuri Grazzi ħafna. Issa nati il-kelma lil Hans Mikel Bach. Signora President u kollegi, il-kwistjoni tal-tassazzjoni ġusta tal-kumpaniju talba l-aktar trasparenza fiskali u eh, ġlieda kontra l-levitar u l-evażjoni ta' taxxa hija xi ħaġa illi inna naħdmu fuqa għal ħafna snin kemm fil-Parlamenti Nazzjonali u anke fl-Unjoni Ewropea ma b'mod partikolari fl-OECD u l g 20 l-ewel net taħna bdejna naħdmu fuq dak il-kumpaniji li fambitu ta' l-internet kienu qegħdin jevitaw it-taxxa. Kien hemm ukoll in-nuqqasijiet ta' awtoritajiet ta' taxxa nazzjonali. Kien hemm evitar unilaterali ta' kumpaniji ta' taxxa ta' kumpaniji individwali kien hemm ċerti stati membri li ħolqu uh, eh, distorzjonijiet u tawwiġ tal-kompetizzjoni b'mod partikolari għal kumpaniji żgħar u medji li l-iktar batew minħabba din il-politika Aħna eh, rridu illi ikonna sistema tal-VAT illi tkun resilienti għal frodi imma għadna ma wasalniex. Hemm ħafna stati membri li qegħdin jaraw kif se jagħmlu biex isolvu dil problema digitalizzazzjoni u globalizzazzjoni tal-ekonomija waslet tal mobilità ġeografika tal-bażi tat-taxxa ferm akbar milli kienet qabel. Aħna rridu niġġieldu kontra dan iċaqli bħala Unjoni Ewropea ma nistawx noqogħdu dejjem innaqsu l-standards, anzi rridu naħdmu sabiex ikonna bażi komuni konsolidata taxxa korporattiva. Eżis kollegi, huwa importanti illi fil-Unjoni Ewropea u fl-OECD għamminna ħafna progress, per eżempju il-proġett tal-G20 fu eh, l-erosjoni tal-bazi tat-taxxa trasferiment tal-profitti madana kollu fuq l-intaxxar ta' kumpaniji digitali hemm bżonn li jkun hemm taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji illi eh, tintaxxa derivattivi u eh, volum kbir ta' bej. u rrid ikun hemm taxxa ġusta kullimkien fl-Unjoni Ewropea imma ma tantx għamilna progress sa issa. Dana wassal għal situazzjoni biex mixtieqa fejn ċerti stati membri komplew mixjin miżuri unilaterali. Ħadmu kif ġiġi u eh, din hija xi ħaġa illi misettejn il-ħadd u iddajjef lill-Unjoni. Kien hemm riforma tat-taxxa fl-Istati Uniti Jiġifieri l-affarijiet inbidlu ħafna inbidel l-approċċ ukoll fil-negozjati internazzjonali. Fl-ekonomija kien hemm tama imma ftit ġranet ilu fil-konferenza fi Munich dwar is-sigurtà saret dikjarazzjoni illi se jkun hemm taxxa diġitali addizzjonali dan skont Zuckerberg jiġifieri fuq livell Ewropew irridu nappoġġaw il xulxin naġixxu flimkien fit-task force, fid-dokument ta' task force tal-OECD ma jisemma xejn dwar Eh, taxxa effettiva fuq il-bażi din hija xi ħaġa li inna nitkellmu fuqha u hija ħasra anzi qed tissemma redistribuzzjoni tal-drittijiet tal-intaxxar naħseb illi badna nizla perikoluża l-istabilità finanzjarja tal-Unjoni u tal-Istati membri tagħha. Għaliex dan l-approċ se wassal għal trasferiment tal- drittijiet tal-intaxxar sal-livell tas-swieq fl-istati membri. Dan l-approċ huwa problematiku għal dawk li esportaw ħafna. M'għandniex naħsbu illi dana se effettwa biss il-pajjiżi li għandhom ekonomija soda bħal pereżempju il-Ġermanja Kulħadd irid jifhem illi din hija xi ħaġa li teffettwa l-Unjoni Ewropea kollha kemm anki jekk il-Ġermanja hija l-ikbar kontributur net uh, fl-Unjoni Ewropea uh, imma jekk aħna nitilfu l-lieħ mit-taxxa f'din is-sistema dan ifisser illi il-kontribut tal-Ġermanja għal budget tal-Unjoni Ewropea se jonqos u għalhekk irridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' koordinazzjoni internazzjonali ta' uh, bażi tat-taxxa sabiex nevitaw illi kunem kompetizzjoni fuq livell tat taxxa u nevitaw dawn il-perikli. Palissa qed jitkellmu dwar rata minima ta' taxxa ta' 12.5%. Eh, din hija bażi li min, minna nistgħu nibdew id-diskussjoni jekk aħna rridu nilħu ftehim irrispettivament minn din il-rata il minima ta' taxxa l-istati membri kollha rridu eh, jitbedu mill mil, mill-intaxxar ta' kumpaniji barranin kif qed issir bħalissa. Aħna rridu naħdmu flimkien mal-OECD biex ikonna rwol ta' pionieri fid-diskussjoni fuq eh, levitar u l-evażjoni tat-taxxa. il-bażi tat-taxxa tagħna m'għandix tiġi imminata. Grazzi. Issa nibdew bil-dibattitu li se jmexxih il-kollega tiegħi Boris Lalovak. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, huwa uh, pjaċir tiegħi illi sen meċi diskussjoni għal nofsija li ġejja in eh, fakkarkom illi kull kellim ma jistax jitkellem iktar minn żewġ minuti. Issa nibdew Kallogjani Stavros mill-Parlament Greek. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, Sinjuri, Kollegi, l-Unjoni Ewropea edha fuq il-linja tuqdim sabiex tiġġielet kontra l-evażjoni tat taxxa fuq livell amministrattiv dan l-aħħar l-azzjonijiet tal-Unjoni issaħħu b'mod sinifikanti sabiex nippromuovu l kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tat taxxa fl-istati membri kollha u dana sabiex niġġieldu kontra il-frodi tat taxxa u sabiex in in insaħħu l-possibilità li jkun hemm iktar eh, rispett irridu naraw ir-regoli tagħna kif qed jiġu implementati u x'riżultati qegħdin jagħtu. Της tis-ekonomijas popoteli αποτελεί μείζωνα L-ekonomija digitali hija problema eh, kbira għaliex hemm ħafna evażjoni tat-taxxa, però toffri wkoll ħafna opportunitajiet. Ir-regoli tat-taxxa li ġu implementati huma immirati lejn kumpaniji li għandhom preżenza fiżika u ma ġewx adattati għall-era digitali. Għalhekk attivitajiet kummerċali fuq livell digitali fl-Ewropa li għandhom preżenza f'pajjiż terz, il-ġganti teknoloġiċi, il-pjattaformi eh, mhumiex intaxxati fl-Ewropa fejn jagħmlu l-qlieħ tagħhom u mhumiex intaxxati b'mod ġust. U dana naqqas il-bażi tat-taxxa tagħna u jwassal għal telf kbir fil-tħul mit-taxxa il-tifsira ta' um, ċentru ta' amministrazzjoni fis tal-kumpanija irrid ikun ukoll immeqjus bħala anki f'pajjiżi fejn dan m'għandhomx preżenza fiżika. Aħna rridu nifurzaw fil-Greċja dawn ir-regoli sabiex dawn il-kumpaniji kollhom joperaw eh, taħt l-istess kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni għalhekk il-kooperazzjoni mal-OECD hija xi ħaġa pożittiva. Issa fuq it-taxxa fuq l-enerġija u il taxex ambjentali jistgħu jkunu mezz importanti ta' kif aħna nistgħu nilħqu l-miri tagħna bħala Unjoni Ewropea fir-rigward ta' tibdil fil-klima. Irridu nqisu wkoll ispeċifiċitajiet ta' kull stati membri bħal pereżempju dak li għandha il-Greċja. Il-Greċja il greċja il greċja Eh, għanda eh, ħafna tbaħir biex nrobtu il-gżejjer mal-terra ferma u jekk ma noqdu attenti dana jista ikun ta' dannu għalina. Grazzi ħafna. Darin Kokosor mill-Parlament Kroat. Grazzi, President, kollegi. L-ekonomija digitali hija il-mutur il-ġdid għad kabbir u għalhekk l-intaxxar ta' din l-attività bħalissa hija problema naraw il-kumpaniji multinazzjonali l-kbar li operaw eh, fil-qasam digitali eh, jagħmlu ħafna liħ madwar id-dinja imma iħallsu taxxa eh, f'ġurisdizzjonijiet fejn it-taxxa hija baxxa ħafna jew saħansitra ma jħallsux taxxa l-ekonomija digitali qiegħda tiżviluppa b'mod pass maġġel ħafna għalhekk hemm bżonn li ikonna din il-taxxa fuq il-transazzjonijiet digitali rridu naraw illi anki l-ambitu digitali jiġġenera liħ għall-Unjoni Ewropea. Għanna bżonn ta' approċċ dinji l-uniku approċ dinji irrit ikun sabiex ikonna miżuri eh, illi li jkunu uniformi kullimkien nevitaw eh, miżuri eh, unilaterali u nevitaw ukoll l-intaxxar doppju. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Joel Giroux minn Franza. Grazzi, President. Intom tafu illi Franza adottat eh, leġislazzjoni li ambizjuża u realista fuq il-taxxa digitali ngħid li hija realista għaliex hija ispirata mix-xogħol li kien qed isir fil-Kummissjoni Ewropea propju fuq dan is-suġġett. Aħna faċċajna din l-sfida, hija sfida għaliex il-pressjoni kienet kbira u jiena kont rapporter fuq dan it-test fil-fatt u nafx ngħid um, u kullħat jgħid li take care the White House is watching you. Anzi, jiena fil-fat dana uh, maħalletu xieffetwani il-qasam digitali ma jarrafx frontieri u għallek politika fiskali biex tkun effiċjenti irridu naħdmu fl-imkien u kunu ma' u din. Jiena smajt sur Aman li u dak li qal fuq il-negozjati fl-OECD u uh, uh, fuq dawn il-mekkanizmi kollha jiena nixtieq nkun naf fuq il- qasam digitali xinu ma l-ostakoli l-enin li intom eh, najtu bijom u xinu l-kalendarju għan negozjati għaliex bħalma tafu t-taxxa fi Franza għamlet bux biss sospensjoni tal-liġi ma' sospensjoni tal- um, l-ewwel kont u għalhekk irrid inkun naf x'inhu l-kalendarju biex ikonna um, riżultati fuq dan is-suġġett jista jerġa' jitla il-President Trump u għalhekk dan ukoll jista' jkollu impatt fuq dan il-kalendarju. Nirringrazzja l sur il-Kummissarju Gentiloni għal dak li għal fuq it-taxxa Digitali, u nixtieq nkun naf mod dettaljat x'inhija r-roadmap tagħkom fuq dan is-suġġett. Grazzi. Thank you very much. Uh, the next speaker is Mr. Tang Palil from European Parliament. Thank you, Chair. Grazzi ħafna dan il din il-laqa nil-qa il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin jiddiskutu mal-membri tal-Parlament Ewropew. Laqat li għandhom isiru aktar spess għaliex dan qegħdin naġixxu taħt ħafna pressjoni, pressjoni minn għand dawk li jivvotaw għalina li jaħsbu li hija inġusta li huma jħallsu t-taxxa u l-ikbar kumpaniji fl-Ewropa u fid-dinja ma jħallsux. Din hija l-pressjoni li l-koll qegħdin inħossu. U Dan għandu xaqsam ukoll li l-fatt illi s-sistema tat taxxa korporattiva hija antikwata bdiet fil-bidu tas seklu 20 u wissa qegħdin fil-bidu tas seklu 21 u għandna bżonn ta' bidla impressjoni wkoll ta' kompetizzjoni bejn il-pajjiżi, teddidiet bejn pajjiżi u wissa dina ehm, imminat il-pożizzjoni tagħna. Aħna nixtiequ narraw li il-negozjati internazzjonali jirnexxu u jiena nifraħ lill-OECD tal-li qegħdin jaħdmu fuq u nisħaq fuq il fat li dan mhux biss it-tieni pilastru bil-taxxa effettiva minima anki fuq l-ewwel pilastru li ġifiri irridu imbidlu ir-regoli tal- ta' taxxa korporattiva. Irridu regoli aktar moderni għaliex bis-sistema attwali il-kumpaniji jistgħu jiddeċidu huma fejn iħallsu it-taxxa. Imma biex ikun hemm negozjati li jirnexxu hawnhekk qed nitkellem il-Kummissarju Gentiloni għandna bżonn ta' pożizzjoni Ewropea Magħquda. kienet il-proposta għal taxxa fuq is-servizzi diġitali li bdiet dawn in-negozjati internazzjonali li reġgħet um, attirat ir-Renju Unit l-Istati Uniti lejn dawn id-diskussjonijiet. Aħna rridu nkomplu naħdmu li x'dannu din hija responsabilità tagħna bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew. Hemmhekk irridu naslu tarawx x'tistgħu tagħmlu biss għal pajjiżkom imma x'tistgħu tagħmlu għall-Ewropa sabiex ikun hemm sistema ta' tassazzjoni ġusta. Għalhekk irridu nfittxu mezzi ġodda mhux biss ir-rata ta' taxxa minima imma sistema ġdida għat taxxa u naħseb illi jekk nibdew bil-pilastru wieħed inkunu bdejna fej suppost. Grazzi ħafna. Issa jmiss il-Sinjura Borġaka mill-Parlament tal-Kroazja. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Is-sistema tal-intaxxar fuq livell Ewropew hemm bżonn tkun waħda effiċjenti u ġustanta bżonn tigarantixxi illi ma jkunx hemm intaxxar doppju jiġifieri f'żewġ stati differenti. Din il-problema ssib soluzzjoni um, però waħda effiċenzi, effiċenti. Ir-regoli l ġodda tas sena li għaddiet jissimplifikaw is-sitwazzjoni Aħna qed naraw ukoll id-drittijiet tal-SMEs u tal-individwi li għandhom eh, problema ta' likwidità minħabba l-intaxxar doppju. Għandna bżonn naħdmu għal daqstant fuq każijiet bħal dawn. U l-entitajiet differenti ġudizzjarji jaħsbu illi jistgħu jsibu soluzzjoni f'temp li jkun pjuttost skadenza pjuttost qasira. U għanna bżonn nevitaw proċess twil. Grazzi ħafna. Issa is-Surjan Krajna mill-Awstrija imiss. Grazzi, President. Xtaqt intenni l fatt kemm hu importanti illi nsibu bilanċ fis-sistemi tat-taxxa tagħna iċ-ċifri għall-Awstrija huma kważi l-istess bħalma nsibu f'pajjiżi oħra tal-Ewropa fil- sebajnijiet, 75% ta' dħul għax-xogħol u xi 25% għal ġid u għal dħul tal-kapitali u 75% tat taxxi ġew mix-xogħol u konsum u xi 25% mill-taxxi korporattivi u oħrajn. Frattant, id-diviżjoni tal-dħul nazzjonali huwa biss 60% għax-xogħol u 40% għal ġid huwa għad-dħul, dħul kapitali. U s-sem tat-taxxa għax-xogħol u għall-konsum huwa sa 80% u biss 20% li mill-ġid u mill-kapital. U għalhekk isek inti tidħol f'kafè u tieħu biċċa kejk u tikol 40% u tħallas biex 20% tal-kont probabbilment ikollok problema bil-persuna illi qed qed fil 60% tal-kejk ma titħallas 80%. Ikollok problema wkoll mal-forz mal-autoritet l-inforzar tal-liġi. Attualment billi m'hemmx problema mal-inforzar tal-liġi tal-kumpanji li mhux qed iħallsu s-sem ġus tagħhom, għandna ħafna affarijiet għandna bżonn nagħmlu L-ewwel għandna bżonn taxxi korporattivi minnu ma nistgħux imbaxxuhom iktar għax huma baxxi wis illum għandhom bżonn ikunu ferm iktar misurin jekk tassow irrinduhom il-ħalsu is-sem ġust tagħhom u għandna bżonn ta' iktar trasparenza. Id-diskussjonijiet li qed ikollna huma dovuti għal fatt li niskopro kemm kemm ftit iħallsu dawn il kumpaniji multinazzjonali, ċifiri l-gbar, għandna bżonn ta' trasparenza, għandna bżonn kemm jista' jkun illi eh, nieħdu l il flus tal-taxxa mhux biss fil-karbon ma' kol fl-Unjoni Ewropea xi fil-mija tal-taxxi korporattivi li mhumiex mħallsin fl-Awstrija mhumiex qegħdin imħallsin ukoll pajjiżi Ewropej oħra u 20% biss qegħdin barra mill-Unjoni Ewropea m'għandix problema bit-taxxa doppja, imma l-problema tagħna hija nuqqas totali ta' taxxa. Għandna bżonn nindirizzaw din il-kwistjoni u mistoqsija Sur Pascal mill-law ECD tkellem fuq il-formola li qed jaħdem fuqha u x'għamla se jkollha. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa imess l-Sinjura Birgit Mosach minn Ġermanja. Grazzi ħafna għal nofsina ta' il kulħadd, grazzi ħafna President. Jien għandi problema meta nitkellem fuq taxxi l-ġodda per l-iktar eh, taxxa diġitali għax eh, anke bħala dik ta' taxxa korporattiva Naħseb illi għandna bżonn nittrattaw il-problema fl-eruq stess tagħha fl-istati membri, speċjalment tat-taxxa korporattiva, għandna bżonn illi ikonna bidliet fl-eruq tal-kwistjoni u mhux indaħlu xi taxxa ġdida. Nistgħu nagħmlu bidla radikali jekk nagħmlu hekk, speċjalment għal dik it-taxxa korporattiva mill-attivitajiet ekonomiċi Dan kien l-ewwel punt tiegħi se niġi t-tieni punt. B'mod partikolari għall-Ġermanja dak li għandna hija taxxa għolja aħna fit-tieni post bħala taxxi l-iktar għoljin madwar id-dinja wara l-Belġu. Jekk nitkellmu fuq zidiet eh, tat taxxa f'dan il-kuntest, inkunu qed nisbaljaw. Maħniex se nsolvu l-affarijiet permezz ta' diskussjoni fuq tas fuq rata minima ta' taxxa internazzjonali għax l-intaxxar huwa id-dritt ta' kull stat ġifiri sovranità tal-pajjiż iddeċidi hu jekk ikun hemm problemi f'pajjiż li ma jkun jekk it-taxxi pereżempju ma jiġux imħallsin, il-problema mhijiex inqas taxxa imma illi r rati tat taxxa eżistenti fil-pajjiż mhumiex biżżejjed speċjalment għal dik li għat taxxa korporattiva. Għandna bżonn skonti nittrattaw dan l-aspett biex hekk ma nħallux l-affarijiet jibqgħu għaddejjin. Grazzi ħafna. Għandna ħafna kelliema m'għandniex ħin biex nirċevu l mistoqsijiet Issa imiss lis sinjura Francesca Donato mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Meta nitkellmu fuq sistemi nazzjonali ta' taxxa, hemm bżonn niffokaw l-attenzjoni tagħna fuq erba' kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel skonti illi sostenibilità tat-taxxa għax nafu lkoll illi jekk għandna rati tat-taxxa u wisq dawn jistgħu jkollhom effett proċikliku waqt li ir-rati jkunu baxxi wis palma naraw f'stiċi stati membri ikonna il-dumping tas sistema fiskali u kompetizzjoni sleali. U għalhekk is-sostenibilità tat-taxxa hemm bżonn twassal għat-tieni punt. Jiġifieri l-konverġenza bejn is-sistemi tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser ovvjament illi noħolqu livell minimu ta' taxxa effettiv kif ukoll eh, pressjoni ta' taxxa fuq livell massimu illi fil-fema tiegħi ma jitx ikun ikbar minn id-doppju tal-minimu bħala livell. Issa niġu għat-tiert punt. Il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea tal-kumpaniji ta' dawk kollha li għandhom rwol meta mqablin ma' dawk li mhumiex tal-Unjoni Ewropea għax għandna standards differenti għall-aħħar ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea u ta' esportazzjoni lejn oħrajn li mhumiex tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu pereżempju fil-New Green Deal u regoli l-ġodda. U għalhekk jekk ma nkunniex bilanċ mill-ġdid u ndaħlu taxxi adegwati b'tip ta' taxxa ekoloġika green tax fuq prodotti ta' barra l-Unjoni Ewropea se jkollna problema kbira ta' kompetitività għal kumpaniji Ewropej lejn oħrajn mhumiex tal-Unjoni Ewropea se niġi raba punt l-aħħar wieħed kwistjoni ta' effettività tat taxxa lejn il-cryptocurrencies għax aħna għandna bżonn eh, nilqgħu din l ġdida ta' pagament ġdid, sistema ta' pagament ġdida u ma nafx kif l-intaxxar jista' jkun eh, effettiv meta jikkontrolla dawn il-movimenti. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Sinjura Elena Stavros minn Ċipru. Kipros. Grazzi ħafna. Ċipru, Poġġa, il-sida fit trasparenza kif ukoll il-kontroll demokratiku fuq kwistjonijiet għandhom xaqsu mat-taxxa. L-intensifikar ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni u ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn is-sistemi tat-taxxa tal-istati membri huwa deċisiv ħafna biex niżguraw illi jkun hemm suq din ġust u effettiv u biex niċildu kontra l każijiet ta' evitar jew evażjoni tat-taxxa u ta' pjanar aggressiv tat-taxxa dan il-fenomenu huma fenomeni transkonfinali ma jistgħux jiġu solvuti b'mod unilaterali. Hemm bżonn ta' sforzi kollettivi, hemm bżonn ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa. Għandna bżonn niġġieldu mal-ewwel dawn il-fenomeni dan nistgħu narawh jekk nasbu kemm dawn il-fenomeni huma ta' ħsara l-ekonomiji Ewropej minħabba l-fatt li waslu għal telf ta' ammonti kbar ta' dħul tat taxxa li jistgħu jiġu użati biex jiffinanzjaw politiki pubbliċi, pereżempju edukazzjoni b'xejn u kura tas-saħħa. It-taxxa strument importanti ħafna użat mill-gvernijiet biex jippromovu politiki soċjali u finanzjarji aħna ma nixtiequx bażi komuni ta' taxxa għat taxxa korporattiva u armonizzazzjoni tas sistemi tat taxxa tal-Istat membri tan ma rridux se jkun negattiv għall ekonomija ta' ċipru aħna nemnu illi l-intaxxar tassazzjoni hemm bżonn tkun il-ġurisdizzjoni tal-Istati membri, kompetenza esklużiva tal-Istati membri ċipru suq żgħir m'għandniex għandna gżira u għandna problemi esterni kbar. Il-vantaġġi eh, tal-ekonomija ċiprioti l-leva hija żgħira ħafna u għalhekk intassazzjoni hija importanti ħafna biex nattiraw l-investiment u biex inżommu sostenibilità u resiljenza ta' l-ekonomija ta' ċipru. Grazzi. Thank you. Uh, the next speaker is Krzysztof. Uh, Grazzi ħafna. Krzysztof Tarġowski mill polonia Għandilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Signori, l-ekonomija fil-fat suċċetta għal bidliet dinamiċi minħabba diġitalizzazzjoni. Dan ifisser li għandna bżonn immorru għal modi oħra kif inkonna l Il-Polonja tapprezza illi din il-ħidma għaddejja fuq il-livell tal-OECD imma istaqna nkunu nafu kemm hija f'konformità mat-tieni pilastru, inkluż dik li msejħa eh, taxxa minima. U l-kriterji tagħha nagħtu l-opinjoni dan jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn ċerti benefiċċji tat-taxxa ġew neutralizzati speċjalment meta niġu għal taxxa fuq id-dħul korporattiva dawn huma importanti ħafna mod partikolari l-iżvilupp ta' benefiċċji tat-taxxa oħra motijin fil-EEZs. Aħna tal-opinjoni illi l il proposta illi jkun hemm soluzzjonijiet ġodda għal liħ għal ċerti kumpaniji importanti biex niżguraw ruħna li sviluppaw iktar aħna nixtiequ niżguraw ruħna dak li qegħdin nagħmlu huwa f'konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea imma l-eċezzjonijiet u derogi għandhom bżonn jibqgħu f'posthom. Meta niġu għall-ewwel pilastru, għal kwota A f'dan il-livell partikolari m'hemm bżonn illi ndaħlu soluzzjonijiet għal bewċe, speċjalment minħabba soluzzjoni ta' twal diġà biżżejjed grazzi ħafna Eriko dan minn Franza. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett nixtieq nilqa' l-inizjattiva li dan il-punt qed jidher fuq l-aġenda tal-laqgħa tagħna għax hemm bżonn inkomplu nitkellmu mingħajr wafqin mhux biss il-gvernijiet imma wkoll il-poplu għax dan huwa suġġett eh, demokratiku finanzat mill-istat mijiet eh, biljuni ta' euro l-evażjoni ġifieri għall-Unjoni Ewropea u dan huwa għandu rwol demokratiku wkoll għax qegħdin nitkellmu fuq il-kapaċità tal-Istat membri illi applikaw it-taxxa l politika tat-taxxa fuq il-kontribwenti u lek insaqsi jekk m'hemmx fuq l-Unjoni Ewropea ċerti messaġġi kontradittorji x'imdaqqiet. Sur Thierry Breton, il kummissarju l-ġdid tagħna, tkellem fl-20 ta' Jannar fuq Radio Franċiża u qal li l-OECD ma taqbilx fuq it-taxxa diġitali, l-Unjoni Ewropea terfa' responsabilità tagħha biex tapplika taxxa bħal din u fl-istess waqt illum l-Unjoni Ewropea taġġorna l ista tagħha tat tax havens madwar id-dinja u żiedet il-Panama il-Gżejjer Cayman u Gżejjer Seychelles tajjeb wisq imma ma jpoġġewx il bahamas il-Bermuda u l british Virgin Islands nafu lkoll il-rabtiet storiċi, storiċi u finanzjarji mas City of London, ir renju Unit telqet mill-Unjoni Ewropea u ovvjament issa liberat ruħa minn ċerti regoli ta' regolamentazzjoni u trasparenza. Għalhekk mistoqsija tiegħi hija din li ġej. Li mija r vera tal-Unjoni Ewropea xed jiġri attwalment fuq ir min eh, minnaħa tal-Istati Membri 27 stati biex morru lejn taxxa diġitali għax nafu d-defikaltajiet li huma kien hemm ukoll il-morna lura f'Biarritz is-sena li għaddiet u mbagħad kien hemm il-ftehim ta' April ta' din is-sena u għalhekk x'ġara din is-sitwazzjoni attwali hemm bżonn naħsbu fuq l-unanimità u jkollna maġġoranza relattiva fuq affarijiet ta' xejn. Thank you very much. The next one is Mr. Jan uh, Skopoček from Czech Republic. Mr. Jan Skopoček from repubblika Ċeka. Dziękuję eh, za słowo. Grazie. Jena nixtieq nitkellem fuq il-bażi komuni tat-taxxa xi ħaġa li ġiet imsemmija dan din mhijiex dan mhuwiex suġġett ġdid għaliex eh, ilna niddiskutu għal ħafna snin. Mhux biżejjed niddefendu kontra il-pjanar aggressiv tat-taxxa imma naħseb dan huwa pass il quddiem għall armonizzazzjoni tat-taxxa. ħafna nies tkellmu fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa u jiena nixtieq nitkellem kontrija għaliex l-armonizzazzjoni tat-taxxa iwaqqaf il-kompetizzjoni tat-taxxa. Jiena ċert li l-armonizzazzjoni tat-taxxa fuq livell tal-Unjoni se jwassal għal iktar peace tat-taxxa fuq il fuq min qed iħallas, jiġifieri kemm iċ-ċittadini kif ukoll il-kumpaniji. Jiena wkoll ċert illi taxxi għoljin se jwassal għal eh, nuqqas ta' tkabbir u taxxi fl-Unjoni, taxxi fl-Unjoni huma għoljin meta tqis il-medja. Allura meta tqis anki l-ekonomija, l-ekonomija ta' ċertu stati membri li għadhom eh, għadha mixja bil-mod. Allura, Noqdu attenti għal frodi tat-taxxa u l-iskambju tal-informazzjoni tat-taxxa. Naħseb illi kompetizzjoni tat-taxxa tajba tkun importanti ħafna sabiex ma jkunx hemm pis kbir wisq. U fl-aħħar naħseb li l-kompetizzjoni tat-taxxa jrid ikun preżenti fl-Unjoni Ewropea għaliex fl-Unjoni Ewropea għandna stati membri ta' maturità ekonomiku differenti. U allura ma tagħmilx sens li l-pajjiżi eh, li huma aktar sinjuri jkollhom l-istess livell ta' taxxa eh, bħal dawk il-pajjiżi iktar eh, foqra biex ilaħqu. Grazzi ħafna issa nadu għal sur Waħlamaki mill-Finlandja. Grazzi ħafna President. Nixtieq Nistaqsijek jekk għandniex il-mistoqsijiet tajbin hawnhekk. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kwistjoni tajba għaliex il-problema ewlenija hi illi għandna ħafna ehm, leaks kapitali barra mill-Unjoni Ewropea u hemm problemi. Eh, pereżempju eh, għandna l-Facebook eh, Google u Amazon u il-cloud services. Jekk pereżempju taqbad taxi, parti mill-pagament imur l-Istati Uniti, jekk tħallas bil-karta tal-kreditu imur x'imkien ieħor, anke jekk tuża Netflix. E, anke xi profitti jmorru fl-Istati Uniti nista' nkompli bil din il-lista u dawn is-servizzi fil-verità mhumiex hekk komplikati iżda jieħdu parti kbira mid-dħul tal-Unjoni Ewropea il barra mill-Unjoni Ewropea u fuq il-preżenza diġitali tkun hemmhekk kull darba illi eh, tiġi użata l-app pereżempju. L-utent la darba jkun qed juża s servizz qed joħloq preżenza diġitali. Jiġifieri fejn qed jiġi użat is-servizz eh, f'dak il pajjiż irid ikun hemm xi tip ta' dħul. L-istabbiliment fiżiku hija kwistjoni antika, antikwata issa, meta nitkellmu fuq it-taxxa, imma eh, fl-istess ħin hemm ħafna piżijiet eh, ukoll u fil-prattika ikun aktar faċli li kiel li kieku fiż-żona ewro noħolqu dawn is-servizzi diġitali u eh, għalhekk ma jkunx hemm dawn il-capital leaks il barra mill-Unjoni Ewropea jew inkella forsi jista' jkollna ftehim wiesa fuq dan il-ftehim fuq, fuq din il-kwistjoni. Grazzi, Sur Danieli mill-Italja. Grazzi, grazzi lil kulħadd jiena xtaqt nikkummenta fuq il-fatt li forsi għandna nirrispettaw iktar il-kunċett tal-Unjoni Ewropea għal daqstant irid ikun hemm rispett bejn il-pajjiżi. Ħafna pajjiżi qed jagħmlu dumping fiskali fuq oħrajn u jekk aħna rridu nkunu demokratiċi rridu nsibu soluzzjoni demokratika sabiex dan il-dumping fiskali jieqaf fuq il-web tax l-Italja bħal Franza u l-Awstrija taħlet taxxa bħal din għalhekk tkun ħaġa tajba li ħafna pajjiżi Ewropej jagħmlu l-istess sabiex niġġieldu b'mod serju u deċiż um, attakki minn setat ekonomiċi bħal mawma per eżempju l-Istati Uniti dejjem fuq il-web tax għandi parir natikom morna l-lin mill-definizzjoni tal-OECD u per eżempju għadna li kumpanija barranija li għandha organizzazzjoni stabbli f'pajjiżi ieħor jekk għandha preżenza sinifikanti ekonomika fit territorju ta' dak l-istat mibnija tal mod illi ma tirriżultax konsistenza fiżika fit territorju nnifsu xi fisser li jekk kumpanija topera fuq eh, pjattaforma li jinsab f'pajjiż ieħor imma toħloq liħ f'pajjiż titħallas it-taxxa fejn qed tagħmel liħ. Grazzi. <laughs> Now I give flow to the Commissioner. Grazzi, naddi l-kelma sar il-Kommissjoni. Tajjeb, grazzi ħafna. Eh, diskussjoni interessanti ħafna. U mhux faċli li nirwieġeb il-mistoqsijiet kollha, allura nixtieq nagħmel xi żewġ punti jew tlieta. Mbagħad forsi jkun hemm il-kollegi l-oħra illi jintervjenu huma. L-ewwel net għamilna numru ta' kisbit dawn l-aħħar snin. Jiena għadni nasal hawnhekk imma naħseb illi kemm l-OECD u anki l-Unjoni bil-proċess tal-BEPS għamlu ħafna progress sabiex iżidu l-kooperazzjoni fit-taxxa jiġġieldu l-evitar tat taxxa, etc. Umbat nafu wkoll l isfidi li għandna quddiemna, jiena personalment nemmen illi il-kodiċi tal-kondotta u x-xogħol li qed iwassal għall blacklist eh, hija huwa pożittiv u forsi anki ċertu pajjiżi oħra jistgħu jiġu kkonsidrati. Kellna analiżi preċiża ħafna ukoll. Però nista' naċċetta il-funzjonament aħjar tas-sistema. Hemm anki xi stati membri li qegħdin jistaqsu sabiex nadottaw dan it-tip ta' screening ukoll għall-Istati membri. Din kienet proposta illi saret mill-gvern Daniż jekk mhix se jiżbal. It-tweġiba tiegħi kienet illi m'għandix oġġezzjoni fil-prinċipju imma rridu nakkordinawha mal-ħin tal-diskussjoni fuq it-taxxa globali minima eh, għaliex għandek dawn iż-żewġ proċessi illi ħajaħdmu flimkien It-tieni punt. X'se tkun id-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea? L-Unjoni Ewropea eh, għandix pożizzjoni komuni. Aħna għandna pożizzjoni komuni brabta eh, mal-proposta mal tal-OECD u d diskussjoni li ħajkollna um, fil-weekend friad. U eh, l-bażi ta' din il-pożizzjoni hija li għandna naħdmu flimkien biex nilħu soluzzjoni globali fuq pilastru numru 2 u pilastru wieħed. Ma kienieċ faċli li nilħu għaddin naslu għal pożizzjoni komuni u intom tafu kol illi aħna għandna problema it-trattati tagħna eh, u mhux sembidluhom qegħdin jappoġġaw l-idea illi il-deċiżjonijiet fuq it-tassazzjoni jridu jittieħdu b'unanimità. Jew inkella din il klawsola eh, passarell li jrid ikun hemm deċiżjoni unanima eh, biex nevitaw l-unanimità li dmin li mhijiex faċli. U allura eh, l-isforz u rrida politika hemmhekk qiegħda u maċari, iżda mhux dejjem għandek din ir-rida politika mal klawzola Eh, mhux dejjem qed l-riżultati li xtaqna. Kena proposta sentejn ilu mill-Kummissjoni fil fat fuq eh, tassazzjoni digitali, u din ma ġietx adottata minħabba eh, l-oppożizzjoni l-vito ta' tliet stati membri. Dawn huma r-regoli tagħna però u rridu naċċettaw din is-sitwazzjoni jekk aħna ma rridux li nikkonsidraw Eh, possibilitajiet oħra li jena tawna, per eżempju ta' artiklu 116. Ma unek nitu diskussjoni oħra. Għanna rida politika u għanna laqda għalix aħna dalgħodu appoġġajna eh, mistqarrija illi jagħti lili u lill-Ministru Finanzjarju Kroat illi ħaj jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea f'Rijad li nappoġġaw aħna il-proposta tal-OECD. U l g u ukoll qegħdin iżommu l momentum tagħhom fuq dan il-proċess. Fl-aħħar nixtieq inwieġeb il-mistoqsija għal roadmap tal-Kummissjoni fil- il ittrat tiegħi qed li r ma pija ċara ħafna u allura rridu naslu għal ftehim fuq livell globali din hija l-missjoni tagħna u eh, jekk ma nsibux ftehim għal 2020 il-Kummissjoni għandha toħroġ bi proposta Ewropea. Issa l-2020 miex eh, data deċiża b'mod formali biss, għaliex nafu li l-leġiżlazzjoni nazzjonali mhux biss dik Franċiża manki dik Taljana, l-Awstrijaka, tar-Repubblika Ċeka u anki Spanjola. Eh, kif irċivejt ir-risposta l il-Gvern Spanjol, kollha għandhom l-idea illi ikollhom idħul mill-2021. Dan huwa dak li dinja deċiża, ġiet deċiża mill-gvern eh, Franċiż u nsibuha fil-liġijiet nazzjonali ta' dawn il-pajjiżi differenti. Issa dan ifisser illi għandna din is-sena kruċjali għaliex din is-sena wara deċiżjonijiet u wara l-inqisu kif il-leġiżlazzjoni nazzjonali tiġi ddisinjata ma se jkollna tħul eh, minn din it-tassazzjoni fl-istati membri kollha skont il-liġijiet nazzjonali. Imma min-naħa l-oħra mill-2021 is-sitwazzjoni ser tinbidel u hemmhekk ħajkollna bżonn ta' ftehim globali. Jiġifieri roadmap li jekk ma jkollniex ftehim din is-sena aħna rridu nħorġu bi proposta Ewropea żgur. Iżda nafu wkoll illi li nilħu ftajim hija strateġikament sabiex aħna nevitaw il-gwerer kummerċjali jew li noħorqu iktar diffikultajiet kif ukoll li jkollna sistema u reġim ġdid ta' tassazzjoni li hija importanti ħafna l-ekonomija tagħna. Thank you very much some other colleague. Pascal, yes. Grazzi l-kollegi l-oħra, Pascal. Grazzi, minħabba li ma tanċ fadal ħin ħanaġel ħafna. Mela, xinu ma l-ostakli? Mela, hemm numru ta' ostakli. Għanna eh, dizinjar ġdid ta' qafas ġdid għat-taxxa ġifrim ħafna eh, pajizi li huma eh, nsiwzi fuq għadin. Imma l-ewwel nett irridu naraw irrid ukoll nibdew bil-proposta tas Safe Harbor tal-Istati Uniti u mbagħad irridu nsibu bilanċ bejn il-drittijiet tal-allokazzjoni għandna trade-off bejn, bejn, bejn l-ekonomija emerġenti u dak li jiżviluppaw u anki nqisu l punti speċifiċi ta' ċertu pajjiżi bħal pereżempju ekonomiji eżjatiċi illi għandhom aktar oh, jaslu għal aktar profit għal ċertu kumpanija, l ikun hemm ritorn aktar għoli. Umbat anki dibattitu ta' DSTs u eh, għanna Digital Service Taxes ġifiri. Imbat għanna u koll sfida teknika. Rridu noħollu xaħġa illi tibqa. Għamnek għanna arkitettura eh, ġdida u għallura dinija ta' sfida. Aħna rridu naqbżu dawn l-ostakli kollha sal-ulju Ekk irridu nagħmlu ċerti li ħanamlu dan le maħniex. U allura għandna sfida kbira. L-iskeda tagħna il-qafas li misa jkun wieħed u tnejn ta' Lulju eh, f'Berlin u nittamaw il-komponenti ewlenin ta' dawn ir-regoli jkunu qegħdin hemmhekk sabiex insibu soluzzjoni li taħdem li tkun lesta li tiġi implementata. Iżda l-implementazzjoni ħat inkludi wkoll il-dizinjar tal-leġiżlazzjoni moderna u forsi hemm bżonn ħin biex dawn liġi żviluppati, imma Importanti l-elementi kollha jiġu deċiżi fuq livell politiku. Dan jfisser illi fis-summit tal-G20 f'Novembru aħna nkollna l komponenti kollha deċiżi u anke minħabba żmien tal-elezzjoni tal-elezzjoni Amerikana f'Novembru importanti dawn l-affarijiet kollha jkunu maqbula. Dan din hija l-iskeda hemmhekk naslu l aħħar tas s-sena, forsi, forsi għal ċertu implementazzjoni għanna bżon ta' ktar eh, snin, ta' ktar xur, imma l-importanti huwa li naqblu fuq l-aktar punti għawleni. Umbat fuq il-formula jiena eh, nixtieqkom tħarsu lejn il-dokumenti tagħna li huma eh, disponibbli pubblikament, jirdu nħarsu lejn il-percentaġġ u l-profit li jibqa', pereżempju li kollok ċertu percentaġġ fuq il- eh, ċertu accounting u mbagħad dan ħajsir skont il-volum tal-beħ fuq is-suq, jiġifieri hemmhekk ħajkollna xi tip ta' formola biex l-affarijiet ikunu proporzjonati. Grazzi ħafna xi kollegi oħra. Grazzi ħafna sur Mihelbach. Iva, jiena xtaqt immur lura għal-diskussjoni li kellna. Jiena ma xtaqx infixkel il-kompetizzjoni tat taxxa kif forsi fehmu xi wħud. Jiena minix qed ngħid illi għandu jkollna rata waħda tat taxxa, jiena qed illi jrid ikun hemm rata minima tat taxxa għaliex naħseb illi jekk ikollna trasparenza mela allura ir-rati nazzjonali tat taxxa jkunu jistgħu jsiru ehm, skont din il-bażi u allura ikun hemm ċertu inċentiv għall-ekonomija. Però dak li huwa l-aktar importanti hija trasparenza u aħna rridu nevitaw tax dumping. Għanna ħafna bażi ta' taxxa li qed tiċċaqlaq fl-Unjoni Ewropea kif ukoll il-barra mill-Unjoni Ewropea f'pajjiżi differenti. U allura fl-opinjoni tiegħi is-sitwazzjoni ma tistax tkompli għaliex din il-bażi tat-taxxa qed tintilef għall-Unjoni Ewropea. Għalhekk ir-responsabiltajiet illi għandna huma għal-nies għal-ċittadini fl-Unjoni Ewropea u anki fil- fil- anki li għandna aħna l-barra mill-Ewropa mhux qed nilħquhom u l-affarijiet mhux qed isiru kif suppost, mhux qed ikun hemm taxxa kif suppost, mhux qed ittieħed taxxa kif suppost. Għalhekk naħseb li huwa importanti li jkollna rata minima fl-OECD. Kif qed jista' jkun ta' 12.5% jew inkella tkun rata iktar baxxa. Iżda importanti li aħna jkollna ċertu trasparenza biex noħolqu soluzzjoni għal futur Waħda mill-prinċipji fundamentali għandha tkun illi il pajjiżi jkunu jistgħu jintaxxaw it-tħul eh, jekk dawn, ma jkunux soġġetti għal taxxa minima, għarrata minima ta' taxxa. Jista' jkollna sistema tagħna li terġa' applikata għal dak il-pajjiż li mhux qed japplika rata minima tat taxxa. Naħseb li bil-modernizzar ta' taxxa għan negozji hija importanti ħafna. Aħna għandna dispożizzjonijiet eh, nazzjonali komplikati immens u fil-fatt għandna kumitat mal-Ministeri eh, tat taxxa Franċiżi u Ġermaniżi biex niżguraw illi għandna l-istess bażi tat taxxa għall eh, kumpaniji u naħseb dan huwa l-ewwel pass imma issa din hija xi ħaġa li rridu nkomplu nestendu fuq livell tal-Unjoni għaliex mhijiex kwistjoni ta' sistema ta' taxxa fi Franza jew il ġermanja biss għaliex mhumiex l-unika pajjiżi li qegħdin jippruvaw eh, jkollhom titjib, irridu nħarsu wkoll lejn il-diskrizzjonijiet legali u l-miżuri kollha li jagħmluha possibbli għalina eh, sabiex nagħmlu monitoraġġ ta' taxxi u għalhekk jiena nittama l laqgħa tal-lum se tkun qed tatina e, ħafna affarijiet ikkonsidraw fil-Kummissjoni u anke fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna għaliex naħseb li din ir-riflessjoni hija essenzjali. Grazzi ħafna is-Sinjura Perch. Grazzi. Jiena nittama illi se naqbdu l-aħjar triq sabiex niksbu l-ola benefiċċji mill-taxxi. u li nevitaw li nkomplu nabbu ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea b'aktar taxxi. U anki lill-istati membri individwali. Jiena naħseb illi ħafna minn dak illi qalu ħafna rappreżentanti tal-istati membri il-mod kif qasmu l-esperjenzi magħna jistgħu jgħinuna sabiex niżguraw li l-miżuri li aħna naddottaw ikunu l-aħjar. U niżguraw illi l-Unjoni Ewropea propju f'dan l-ambitu tkompli uh, tiżviluppa l-kompetenzi tagħha. Tajjeb, uh, waqajna lura xi nofsija għalhekk eh, għad baqanna biss xi 20 minuta għat-tieni parti għalhekk nissuġġerixxi illi il-kommenti ta' introduzzjoni nillimitawhom għal 3 minuti u mbagħad nieħdu 10 kelliema li jitkellmu għal minuta kull wieħed. Jekk jirnexxinna nżommu ma' dan il-ħin inkunu nistgħu insegwu hekk. Issa is-suġġett li nies huwa il minn trasparenza għal sostenibilità biex eh, ma naħlux ħin eh, jina sen kompli nitkellem sakemm il-persuni li għaw bil-qeda għan fuq ikunu jistaw jinslu u jihdu postom l-oħrajn. Jina sen għamil l-introduzzjoni tija. La skont il-ċifri tal-Kommissjoni Ewropea sabiex nilħu il-miri għall-2030 maqbula f'Pariġi aħna rridu nagħmlu tajjeb għal differenza stmata ta' 180 biljun euro kull sena. Aħna rridu nilħqu dan il-an taħlita ta' finanzjament pubbliku u privat. F'dawn is-snin aħna ħdimna biex noħolqu il-qafas tajjeb biex norjentaw flussi kapitali lejn żvilupp sosten investiment sostenibbli biex inwaqfu da kollu li għandu xaqsam mal-tibdil fil-klima u kontribwixxu għal ħolqien ta' ekonomija ċirkolari b'użu baxx ta' karbonju u reżiljenti il-Parlament Ewropew kien pionier u aħna s sena l-oħra temmejna l-proċess għal biċtejt għal leġislazzjoni ħna eh, ehm, benchmarks għal karbonju baxx għall-użu fl-istrumenti finanzjarju anki Eh, il-rekwiziti ta' svelar fil-qassam ta' servizzi finanzjarji. Issa se jkun ukoll it-tassonomija li se tkun iffinalizzata bil-atti eh, delegati eh, leġislazzjoni importanti ħafna sabiex ikun hemm tranzizzjoni ġusta lejn ekonomija u soċjetà sostenibbli. Illum se jkollna sim ta' opinjonijiet fuq l-elementi oħra tal-ESG, l-aspetti ta' soċjali u governanza nindirizzaw il-problemi marbutin mal-inugwaljanza governanza, koezjoni soċjali, strutturi ta' ġestjoni u eh, meħlaqs lil personal. Naħseb li dan se jkun dibattitu importanti u nagħti l-kelma lil John Berrigan illi huwa il- ehm, Aġent Direttur Ġenerali f'DG Frisma, grazzi Sinjura President. Għanna żewġ minuti u xek, ah, tlet minuti tajjeb mela. Nista nħalli barra nofs dak li kont se ngħid, dak li rrid ngħid illum huwa li illum m'għadniex qegħdin nitkellmu dwar uh, eh, l-ESG u, dan għazgur mux mhux f'iżolament dan huwa parti mill-patt ekoloġiku l-ġdid illi neħħi Eh, finanzjament sostenibli li beda fi prodott zaħir u sar attività ewlenija tas-suq u dan ankludih fil-kuntest fil ġdid għandna sal-2050 biex insiru neutrali fl-użu tal-karbonju jiġifieri kulħadd irid jagħmel sforz akbar. Dak li għamilna sissa kif għad huwa lil fil-pjantazzjoni għal finanzjament sostenibli wieħed għamilna lista il-benchmarks, il-regolament dwar l-izvelar u tassonomija x'qed jagħmlu dawn qegħdin jgħinu lill-investituri biex jidentifikaw dak li huwa favur l-ambjent, jiġifieri tassonomija l-iżvelar jagħtihom l-informazzjoni li għandhom bżonn li meta jkunu se investu f'xi ħaġa jkunu jafu fiex qed jinvestu u jkunu ċerti li ma tagħmilx sara l-ambjent u fir-regolament dwar il-benchmarks dan din tagħtihom lodot sabiex ikunu jistgħu ikejlu prestazzjoni tal-investiment tagħhom. Um, dan din hija strateġija li takkomoda lill investituri sabiex huma jkunu jistgħu jażlu huma stess aħna natuhom lodda u jażlu huma. Issa qegħdin jidħlu fażi oħra kif għattilkom aħna parti mill patekoloġiku Ewropew u għandna kalendarju skeda. Fl-istrateġija l-ġdida li se noħorġu biha din is-sena aħna se ngħaddu minn eh, approċ passiv għal wieħed iktar proattiv li bil-forsi rridu nagħmlu hekk għax issanna żmien 30 sena biex nagħmlu dak kollu li jrid isir għalhekk irridu ninċentivaw ftit iktar Jiena ma nistax ngħidilkom minn issa se jkun inkludi il-pjan għal se jibdew il-konsultazzjonijiet pubbliċi imma l-Kummissjoni dejjem ikollha l-idea tagħha qabel ma jibdew il-konsultazzjonijiet u fosthom naħseb se jkun hemm aktar xogħol fuq l-iżvelar, iktar żvelar obbligatorju u eh, żvelar fuq ambitu aktar wiesa' ġifieri aktar kumpanija anke dak li mhumiex fis-settur finanzjarju għaliex ir-regolamenti attwali fuq l-iżvelar jiffokaw fuq is-settur finanzjarju għalek għanna approċ aktar obbligatorju, ambitu aktar wiesa sabiex ikun hemm iktar informazzjoni u informazzjoni li tippermetti l investituri kun jafu li huma dawk l-investimenti ambientali. Eh, għalta namlu użu aħjar ta' etiketti, ta' standards, mod partikolari l-standard tal-Green Bond. Aħna se namlu dan kollu sabiex natu spinta aħjar u ikbar l-settur privat mezza din l-istrateġija li xaħna nafu li s-settur pubbliku ma jistax jiffinanzja daw l-affarijiet kollha waħdu. Huwa importanti li nifmu koll li s-settur pubbliku għandu rwol ukoll x'jaqdi mux tant fil-finanzjament imma permezz ta' politika pubblika. Għalhekk aħna nittamaw li l-lodot li qegħdin noħolqu għal settur privat, mod partikolari ta' sonomija se siru kol il-bażi għal miżuri ta' politika pubblika sabiex nersqu eh, lejn il-mira ta' l-2050. Aħna għadna sissa ma' għaddejniex għal l-SNG u l-ESG, aħna bdejna bli għal environment, ambjent, eh, smajna l-lum u se nismaw għada u koll illi irridu nibdew illi m'għandniex nħallu il-perfezzjoni tkun ladu ta' dak li huwa tajjeb. Bdejna naħdmu fuq l-ambjent u mbagħad se nespandu imma wara se jkollna nħarsu wkoll lejn aspetti soċjali u ta' governanza li se jkunu ftit aktar diffiċli għaliex huma inqas bbażati fuq ix-xjenza u huma bbażati fuq il-ġudizzju. Però dan huwa impenn li aħna ħadna u aħna se nirrispettaw. Jiena se nieqaf hawnhekk Nittama li zammejt ma' tliet minuti. Iva, tajt il-President. Issa nati il-kelma lil Boris Lalovac. Grazzi ħafna. Jena sen kompli bil-Kroat fil-rapport ta' grupp ta' livelloli tal-Komitat tal-2018 ġiet imsemmija strateġija globali ta' finanzjament sostenibli tal-Unjoni u hija bbażata fuq żewġ elementi. Waħda eh, finanzjament fit-tul sabiex jiffinanzja b'mod sostenibbli l bżonnijiet tas soċjetà u mill-banda l-oħra l l-inklusjoni ta' fatturi ambjentali u ta' ġestjoni f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-investiment. Din il- dan il-finanzjament se jkun hemm fondi garantiti b'mod sostenibbli f'dan soċjetà li jkollha ekonomija responsabbli li garantixxi l kwalità tal-ħajja taċ ċittadini u impjeg sħiħ jew ma ninsewx illi hemm bżonn li ninkludu l-aspetti ambjentali u soċjali qabel ma nieħdu deċiżjonijiet fuq l-investimenti. Irridu nqisu wkoll l-interessi fit-tul u noħolqu kuxjenza fost iċ-ċittadini u ngħidulhom illi sabiex ikun hemm finanzjament fit-tul ma nistgħux naħsbu biss fil-liħ l-investimenti qegħdin jitolbu informazzjoni wkoll frabta mal-konsegwenzi tal-attività tagħhom fuq is-soċjetà u fuq l-ambjent. Jidher ċar li soċjetà sostenibbli hija prerekwiżit għal investimenti f'ekonomija sostenibbli u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm aktar eh, data dwar is-sostenibilità aktar informazzjoni meta jkunu se joħorġu l-flus. U dana għaliex kundizzjonijiet soċjali u ambjentali tajbin jikkontribwixxu għal attività imprenditorjali aħjar, iwaslu għal rata ola ta' impik aktar tkabbir u għalhekk iktar fiduċja bejn il-partijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nati il-kelma lil Signora Kozana Peric biex eh, tmexxi i il- din il-parti tem talba waħda, pero infakkarkom il dibattitu fuq il-ġlieda kontra il-tibdil fil-klima nistaw nkompluħ għada fil-plenarja. Tajjeb. Hemm persuna waħda biss li talbet il-kelma. Rappreżentant mill-Polonja. L-Onorevoli Zorewski. Iva, jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li dawk l isfidi kollha li rridu nifacċaw ifissru illi għandna bżonn ta' appoġġ mill livell Ewropew ġifri mill-Kummissjoni Ewropea u għandna wkoll innaqsmu aħjar ir-riżorsi tagħna internament għaliex din it-trasformazzjoni tfisser u titlob riżorsi finanzjarji kbar għalhekk iridu nifokaw fuq aktar trasparenza fl-investiment. Għal dawn l-aħħar snin globalment rajna kif il-numru ta' każijiet ta' evitar u evażjoni tat taxxa qiegħed dejjem jiżdied u għalhekk hemm bżonn li nikkooperaw sabiex ninvolvu l-amministrazzjoni tat taxxa kollha ikun hemm skambju ta' informazzjoni għaliex il-pajjiżi waħedhom ma jistax ma jistawx isolvuha din il-problema Il-Polonja hija favur kull inizjattiva illi tista' twassal għal aktar trasparenza u skambju aktar effettiv tal-informazzjoni. Jiena kburi li il-Polonja għandha din il-possibilità ta' skambju ta' informazzjoni mal istati membri kollha Ewropej li iffirmaw il-konvenzjoni fuq kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa. Dak huwa pass il-qoddim pożittiv ferm u eh, nistgħu nagħmlu dan ma' 70 pajjiż oħra madwar id-dinja fosthom l-Istati Uniti. L-azzjonijiet kollha illi aħna ħadna ifissru illi levitar ta' taxxa issa qiegħed jonqos u għalhekk il- tħul għal budget żdiet ukoll bħala konsegwenza. Dana ir-riżulta wkoll f'ċertu aċċettazzjoni min-naħa tas-soċjetà għal dak li aħna qegħdin nagħmlu. Aħna ksibna l-fiduċja tal-opinjoni pubblika għandna wkoll programm ta' politika eh, ta' finanzjament li tkun aktar effettiva, jiġifieri aħna se noħolqu kundizzjonijiet aktar favorevoli għal l-imprizi tagħna u nkunu nistgħu niġġestixxu b'mod aħjar il-finanzi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa eh, Sir John Berrigan. Grazzi ħafna. L-ewwel nett irid ngħid illi jiena naqbel illi l-Unjoni Ewropea għandha rwol x'taqdi imma mhux l-unika li għandha rwol, aħna għandna l-Patt Ekoloġiku Ewropew u fiħdanu aħna se norganizzaw il-kontribut tagħna permezz tal-Budget Ewropew, permezz tal-programm Investiju, il-Bank Ewropew għall-Investiment, il-Fond ta' Transizjoni Ġusta, eċċetera, illi se taffi xi ftit l-effetti ta' dan kollu però hemm passi li jridu jittieħdu fuq livell nazzjonali u għalihom hemm bżonn illi jkun hemm riżorsi baġitarji akbar, jiġifieri levitaru l-evażjoni tat-taxxa jridu jkunu eh, indirizzati, il-budgets mhux biss iridu jissaħħu, imma jridu jkunu fokati aktar fuq din l isfida ta' sostenibilità, din ukoll se tkun sfida fuq livell nazzjonali. Aħna nafu illi fil-kontest tal-klima skur mhux forsi kien meta nespandu dan għall l-aspetti soċjali u ta' governanza, is-settur pubbliku mhux se jkun jista' jagħmel tajjeb għal dan kollu waħdu. Għalhekk hemm lok għall investimenti privati hawnhekk u d-dipartimenti għal DG Fisma eh, qed jaħdem fuq dan Eh, il-flussi ta' eh, finanzjament privat aħna qegħdin nfasslu qafas leġislattiv sabiex eh, li jkun jippermetti s-settur privat jinvesti f'dawn it-trasformazzjonijiet sabiex ikun hemm aktar sostenibilità ambjentali, soċjali u fuq livell ta' governanza. Grazzi. L-Onorevoli Boris Lalovac. Grazzi. fil-qosor ħafna. Iva dan huwa suġġett verament importanti. Mingħajr dubju ta' xejn, id-diskussjoni fuq mhux se tieqaf illum jorbot mal-taxxa, mas-suq uniku tal-kapital, l-investituri se jirċievu informazzjoni dwar l-impatt li l-investimenti tagħhom għandhom fuq l-ambjent Dawn huma suġġetti illi jorbtu ma' xulxin u li jikkomplementaw il-patt ekoloġiku jiena naħseb illi l-Kummissjoni Ewropea qabdet it-triq it-tajba u miexja fid-direzzjoni tajba billi qiegħda tipprova tappoġġa l proġetti li ma jagħmlux sara lill-ambjent u meta tisħaq fuq aktar ħtieġa ta' trasparenza min-naħa tal-investituri. Grazzi ħafna. Mela jiena ma baqa li xejn ħlif illi nirringrazzjakom il-koll u għawnek nalqu din is-seduta nitlobkom illi issa um, tinaqdu mana għall-ikel illi organizza il-President tal-Parlament Ewropew. U uh, Gordon Ian Grofovic, li huwa il-President tal-Parlament Kroat. Din l-ikla se ssir fil-House of European History il-lejli tajjeb.